id-diskussjoni nivvotaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda fuq dikreazzjoni mill viċi President tal-Kommissjoni għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà se niddiskutu l-ewwel is-sitwazzjoni fil-Ġorġa. Nibdew bil-Ministru Mavron Jannis isem il-Kunsill. Mr. President. Sir President, grazie ħafna tal-li stedintni għawnek sabiex nitkellem fil-ftuq ta' da' dibattitu fissem il-rappresentantu li viċi president eh, l-Sinjur Ashton. Din il-Kamra fil rezoluzzjoni ta' 17 ta' novembru ta' s-sena li għaddit ta' appoċ għawi l-integrità territorjali tal-Ġorġa u l-politika ta' assoċjazzjoni u integrazzjoni ekonomika mal-Unjoni Ewropea. Jirrikonoxxi wkoll l-importanza tal-proċess ta' Ġeniva u ta' l-appoġġ lix xogħol tal-Unjoni Ewropea u x-xogħol ta' rappreżentantoli u anka l-missjoni ta' monitoraġġ tal-Unjoni. Dan kienu sunjali importanti ta' impenn għal Ġorġa u l-Reġun kollu membri ta' din il-Kamra wkoll kienu fuq qoddim net fl-appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-Ġorġja. Fl-Assembleja f'Baku f'April għadit rezoluzzjoni illi tisħaq fuq ir-rol indispensabbli tas soċjetà ċivili indipendenti fit-tisħiħ ta' demokrazija u sħaqna f'dal kuntest fuq l-importanza tal libertà ta' assoċjazzjoni, assembleja u espressjoni inkluż fil-press u fil-medja. Barra minn dan jiena konxju li numru ta' onorevoli membri sottomettew mistoqsijiet parlamentari fuq it-trattament tal-pozizjoni politika rispett lejn ġittijiet tal-bniedem, eh, relazzjonijiet tal ma kwistjonijiet marbuta ma' dan. Dawn il-kwistjonijiet huma kollha rilevanti ħafna hekk kif l-Unjoni qed tħares lejn il-Ġorġa fit-tħejjija tal-elezzjonijiet fil-ħarifa u aħna nappoġġaw din il dan l-ispirtu ta' determinazzjoni tal ġorġa. l president Van Rompuy jinsab fil-Ġorġa palissa u dan juri kemm impenjata l-Unjoni Ewropea għat tisħiħ tal-relazzjoni tagħna mal-Ġorġa u għall-iżvilupp paċifiku ta' reġun ta' nofsinar tal-Kawkazu b'mod ġenerali, musser nantiċipa il messaġġ ta' Van Rompuy jemmek, pero qabel jiftaħ id-dibattitu xtaqt nitkellem fuq kwistjoni importanti għalina f'dan iż-żmien qed nagħmlu progress konsiderevoli bil-fim ta' assoċjazzjoni kif ukoll negozjati għal żona ta' kommerċ ħieles. Dal-waqt ħanibdew ukoll xogħol konkret fuq uh, pjantazzjoni għal liberalizzazzjoni ta' vizas sabiex ikun hemm mobilità u aktar kuntatt bejn ċittadini ta' żewġ naħar dan huwa eh, ħaġa li napoġġa u juri li l-Ġorġa qed jagħmel sforzi kbar sabiex jgħix fi spirtu ta' assoċjazzjoni magħna. Ser niprovdu l-Ġorġa b'kull appoġġ possibbli sabiex il din il-mira u se nżommu f'moħħna il-potenzjal kbir sabiex jibbenefikaw mill-prinċipju mnaqqax fil-politika Ewropea għal pajjiżi ġirien. Dal-kontest il-President Barroso, il-Kummissarju Fule, kif ukoll ovvjament il-Rappresentant Oli, viċi President Ashton, saħħu l-President Xakaxvili fil-laqab reċenti fi Brussel il-ħtieġa illi niżgura kompetizzjoni politika ġusta u leġitimità fl-elezzjonijiet. Elezzjonijiet parlamentari fi xar ta' ottubru għandhom jilqu standards demokratiċi internazzjonali. Il-fiduċa pubblika se tkun kruċjali f'dan il-proċess. Elezzjoni pluralistiċi jitolbu oppożizzjoni serja u kredibbli li tipparteċipa fil-proċess tal elezzjonijiet tal imotu maniera li tirrispetta l-Kostituzzjoni u l-liġi ħadna nota bitħassib tal-idea li hemm li l-gvern qed jipprova xekkel il-partiċipazzjoni tal- tal-Sur Ivan Nixvili meċċej tal-Partit Oppożizzjoni qed xekkel l-finanzjament lill partit tiegħu u l-affarijiet mixjin mod parzjali wis irridu ninsistu illi liġijiet jiġu implementati b'mod trasparenti sabiex ma jkunx hemm dubju li l-proċess kien wieħed ġust minnaħa l-oħra. Hemm ukoll l-idea li s-sur Ivanishvili qed juża l assin nugwalali tiegħu għal ta' voti u dan huwa ta' tħassib. Għal darbohra rridu ninsistu illi jkun hemm kompetizzjoni demokratika uniformi għal kulħadd u li l-voti ma jistgħux jinxrew. Ifokajna b'mod partikolari fuq aċċess ugwali għal mezzi tax xandir u maruf li żewġ stazzjonijiet favur il-gvern kienet eh, jiffaċiltaw l u ukoll il-Parlament impona reċentement regoli maskari fi żmien ta' żmien elettorali. Il-President ukoll għamel sqarrijiet b'saħħithom fuq dil kwistjoni għalkemm nixtiequ niddiskutu aktar l-infurzar ta' dawn ir-regoli finalment. Sur President, ovvjament għandi nisħaq fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea ta' impenjata sabiex ikonna rizoluzzjoni tal-konflitti u anke sforzi f'dal-qasam fil-Ġorġa grazzi għal appoġġ qawwi l-integrità territorjali tal-Ġorġa u anka il-kontribuzzjoni tagħna l sigurtà billi ikonna missjoni ta' monitorat u anka grazzi għal rol tagħna bħala coaches tad diskussjoni f'Ġeniva il-kom konflitt ta' b'kazja u ossessi ta' nofsinar għada fuq fl-agenda tagħna u ser inkomplu namlu li għalmu tagħna sabiex insibu soluzzjonijiet. Dan l-impenn kien rifless b'mod ċar fil-konklużjoni tal-Kunsil ta' 27 ta' frar 2012. Nistenna bil-ħerqa issa li nisma l-opinjonijiet ta' l-onorevoli membri fuq daw il-kwistjonijiet ek importanti. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna li rappresentant tal-Presidenza. Issa fissam il-gruppi politiċi Nibdew bis-sur Lisek għal tliet minuti. Grazzi President. Ministru, Sinjuri. Kelli l-opportunità li għal sena u nos naħdem fuq ir-rapport fuq il-tim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa, jina zort il-Ġorġa diversi drabi, kelli diversi laqat mal-membri tal-oppozizjoni, tal-gvern, mal-ombudsman, mal-mezzi tax xandir, mal-NGOs. Dawk li kopraw mal-gvern u dawk li favorixxu aktar l-oppozizjoni. Il-membri parlamentari fuq żewġ naħat u kollin zgħajt magħhom u xtaqt. ngħidulkom is-sitwazzjoni x'inhi. Qabel nagħmel dan, però xtaqt. Nfakkarkom Fuq rezoluzzjoni tagħna żewġ paragrafi ta' rezoluzzjoni li kien adottat minn 90% tal-Parlament ta' punt M qed ngħidu li għandna nkunu sodisfatti mill-progress demokratiku fil-Ġorġa speċjalment fit-tisħiħ tal-istituzzjoni demokratiċi bħall-ombudsman, riformi fil-sistema tal-ġustizzja u riformi ekonomiċi. Għanna nifirħu l ġorġa fuq rati E, iktar baxxi ta' kriminalità. Mena ħalor nixtiequ nistaqsu l-gvern Ġorġan sabiex imexxi dialogu kostruttiv mal-oppożizzjoni sabiex jappoġġa il demokratizzazzjoni speċjalment libertà tal-espressjoni. Pjo algoritmo. Grazzi. Onorevole Lisek, kik joġbok taġġilġ daqsek ma titkellem. Troxke folni. Iva, ħaniprofa nitkellem ftit iktar bil-mod. Il-kol kemm aħna naħseb nifavorixxu l-istess riżoluzzjoni, l-istess sentenzi il-Ġorġa qed tiġi mfaħra mhux biss minn tagħna l-politiċi manka mill-NGOs. Minn Transparency International qed tiġi mfaħra minħabba d-demokratizzazzjoni u minħabba l-ġlida kontra korruzzjoni fl-aħħar eh, elezzjonijiet lokali L-osservaturi faħru l-proċess, anka l-oppozizjoni konkludiet illa ma kienx hemm tensjonijiet u li standards internazzjonali ntlaħqu. L-ewwel diskussjoni x'ċara għal fatt li llum qed nerġgħu niddiskutu l-Ġorġa. Jiena naħseb illi kien hemm punt prinċipali, avveniment prinċipali li sama mill-Ministru għandna entità ġdida mexxej ġdid tal-Oppożizzjoni xieħat il-għandu biljon ta' dollari għad dispozizjoni tijaw budget iktar għawem il-budget nazjonali tal-ġorġa. Dan il-flus mux jintużaw kis suppost. Nista nitkellem l-esperienza tija, jemma naħseb il-koll rajna l-istess affarijiet issa l-diversi xhur. Rajna informazzjoni li taslinna mill-ġorġa dwar il-President Sakaġvili qed ipinġuħ il suġġib ta' Mostru u attivitajiet tal-partit fil-gvern. U kif qed jikser eh, il-liġi ta' sekwit. Deċidejt li u illi kompaniji mir mill-Ġermanja u oħrajn ġew eh, qed jaħdmu għal eh, meċċejt l-oppożizzjoni l-eżistenza ta' oligarkija fil-politika għat ma twassal għal eh, konklużjoni pozittivi u fuq dan naħsbu viza fil-ġorġa. Grazzi, fisem l-essendi l-onorevoli Ruċek għal minuta u nofs. President Van Rompuy jinsab il-Ġorġa. Il-ġimma l-oħra l-Kummissarju Fule kien il-Ġorġa u dan juri kemm nagħtu importanza lil dan il-pajjiż u lil dan ir-reġjun. Hija xewqa tagħna u xewqa tal-Soċjaldemokratiċi illi il-Ġorġa tirnexxi tirnexxi fir-riformi politiċi tagħha, fir-riformi ekonomiċi, riformi ekonomiċi wkoll biex tippreserva l-integrazzjoni tat territorju tagħha u lil Ġorġja tirnexxi wkoll fin-negozjati fir-rigward tal-ftehim ta' assoċjazzjoni. U li wkoll aħna nagħmlu progress maġġel dwar id-dialogu marbut mal-liberalizzazzjoni ta' viża, ovvjament biex intemmu l-obbligu tal-viża l-Ġorġa. U għalhekk din hija xi ħaġa tassew pożittiva, aħna narfu r riformi li illi kien hemm fl-aħħar xhur, fl-aħħar snin fil-Ġorġa ma dana kollu kif diġà ntqal ser ikun hemm l-elezzjonijiet f'Ottubru l-elezzjonijiet parlamentari imbagħad fl-2013 l-elezzjonijiet presidenzjali u nistgħu naraw nistgħu inħossu illi qed tiżdied it-tensjoni politika fil-Ġorġa. Għalhekk jien nixtieq ngħid illi l-ħbieb tal-Ġorġa tagħna eh, jeħtieġu kemm fil-gvern kif ukoll fl-oppożizzjoni illi jikkalmaw xi ftit is-sitwazzjoni. Il-Ġorġa teħtieġ elezzjonijiet liberi u ġusti trid toħloq kundizzjonijiet ta' qabel elezzjoni ġusti u liberi l-gruppi politiċi kollha l-partiti kollha politiċi kollha u dan jinkludi l-koalizzjoni fl-oppożizzjoni ikollhom aċċess liberu għal mezzi tax-xandir. Dawn l-elezzjonijiet ser ikunu kruċjali kemm għal Ġorġa biex jipreservaw eh, il-ġustizja il unek eh, fl-elezzjonijiet u kol eh, ser tkun importanti fil rigward tal-ftejjem ta' assoċjazzjoni u l-liberalizzazzjoni ta' viza għalek fisem il-Soċjaldemokratiċi jiena nixtieq l-bib tagħna tal-Ġorġa laqwa suċċess hawnhekk f'dan l-impenn tagħhom. Grazzi onorevoli Ruċek. Issa L-Onorevoli Nikolaj fisem l-Alde. Grazzi. Fisem il-liberali jiena nixtieq ngħid illi aħna nappoġġaw u ta' bilħaq dejjem appoġġajna Ġorġa Demokratika. Ġorġa imlija prosperità. Ġorġa illi tkun tista tilħaq l istandards tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma naħsibx li d-dibattitu tal-lum huwa wieħed bejn ix-xelluk u l-lemin bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Meta inti tkun qed tmexxi ma tridx l-oppożizzjoni tħasbek. Jiena smajt li l-presidenza Kazvili huwa imħasseb illi għall ewwel darba għandu oppożizzjoni maquda fil-Ġorġa ovvjament smajna xi akkużi miż-żewġ naħat u jiena nafu li jiena naf illi dawn mhumiex kollha minnhom u pruvati. Jiena nixtieq ngħid illi fisem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid illi d-demokrazija mhijiex gwerra bejn stazzjonijiet ta' television ta' satellita miex gwerra li għanda tiġi miġġielda fuq il-mezzi ta' xandir. Wa tajjeb li konna mezzi ta' xandir illi jesponu femmid differenti. Nafru dan mhuwiex il-każ fl-Ewropa tal-Vant anka hawnhekk fil-parti tal-punent ikun hemm tentattiv illi wieħed ikollu monopolju fuq il-verità u dan jista' jkun perikolus u jista' jwassal għal problemi fid-demokrazija. Jiena naħseb illi il-fatt illi l-oppożizzjoni bħalissa hija mmexxija minn xi ħadd daqshekk sinjur dan mhux ksur tal-istat ta' dritt. Il-saħ il-ġit u l-faqar dawn ma jistawx jikkawżawna id-dubju dwar kemm persuna ħaqqa li tkun qiegħda hemmhekk. Irdu nistennew dibattiti dwar il-programmi, l-idejat, il-viżjoni li hemm fil-Ġorġa. Mhux dibattitu polarizzat. Immexxi minn sensazzjonijiet fih dan il-partit, il-Kummissarju Fule qal illi din it-tensjoni fil-ġorġa ta' bilħa tista' tkun perikoluża fil-ġejjeni. Il-gvern attwali tal-ġorġa jrid jiżgura illi l-elezzjonijiet jimxu f'konformità sħiħa mal-istandards demokratiċi Ewropej għaliex hekk biss il-Ġorġa jista' jkollha garanzija ta' ġejjeni liberu. Grazzi ta' sew, onorevoli Nikolaj, il-kellim li jmiss fisem il-grupp tal-ħodor, il-kellim għal jmiss l-Onorevoli Luna Cech. Grazie tassew, President, Signuri, eżis kollegi. Id-dibattitu illi għanna l-lum, juri, eżattament għalix għanna bżonnu dan id-dibattitu, għalix f'dawn l-ħarijim kena ħafna partijiet minnaħa ta' soċieta, il-gvern, l-oppozizjoni, l-oppozizjoni l-ġdida uda u għedin nisimaw ħafna eh, affarijiet eh, minn għandhom u għatajab li ma nisimawx bis għampina wahda u importanti li aħna naraw dak li naħsbu li huwa meħtieġ li pajjiż demokratiku għandu jagħmel. Jiena mħasba u dibattitu tagħna għandu jkun dwar dan eh, li aħna rridu nwissu lill-gvern tal-Ġorġa, lill-ċittadini, lill-oppożizzjoni illi hemm bżonn ta' kundizzjonijiet trasparenti Jekk ma jkunx hemm kundizzjonijiet trasparenti ma jkun hemm biss gwerra dan jista' jagħmel dannu għall-immaġni tal-Ġorġa mhux biss f'dan il-Parlament imma anke fl-Ewropa u anke għal Ġorġa nifisa. Jiena ser naqra stqarrija waħda mill-Istitut Demokratiku illi jgħid li huwa mħasseb dwar il-polarizzazzjoni dejjem tiżdied fil-pajjiż u wkoll ċertu klim illi qed jintqal fost il-mexja politika. Nixtieq li aħna nagħmluha ċara illi gwerra ta' klim mhijiex xi ħaġa illi hija ta' sewi neħtieġu it-trasparenza dwar il-finanzi tal-kampanji tal-partiti ta' kulħadd fil-gvern jew fl-oppożizzjoni. Jiena ma nieħux gost li jkun hemm eh, nies onja fil-politika l-elezzjonijiet għandhom ikunu dwar viżjonijiet kif qal il-kellim ta' qabli u dwar l-intejbu ir-rieda politika biex intejbu drittijiet tal-bniedem id-demokrazija fil-pajjiż. Kien hemm xaġa waħda pożittiva, kien hemm emenda għal mezzi ta' xandir illi kull netwerk tal-kejbil għandu jitrasmetti l-istazzjonijiet kollha fil-perjodu ta' qabel elezzjonijiet din kienet ħaġa pożittiva jiena mħasba dwar is-sitwazzjoni tal- ħabs tal-ħabs li huma mimlija priġunieri rajna żewġ eh, attivisti politiċi illi dawn l-aħħar għal qatt ta' qatt eh, ta' kriminalità żgħir ġew eh, ġew kundannati għal sentejn il-ħabs din hija xi ħaġa li m'għandix issir nixtieq nappella lil kulħadd biex jikkalmaw biex jagħmlu proċess trasparenti ta' elezzjonijiet u nittamaw li jkollna elezzjonijiet ġusti u liberi f'pajjiż demokratiku. Grazzi. Excuse me, it's me. Grazie, għandek blue card. Mikrofonu. Jina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 Jina ili niprofa nifem għalfej qed ikonna dibattitu illum fil-dibattitu fil-Parlament Ewropew. Reċentement kena eh, rapport tajjeb missur lisek meta faħħarna id-determinazzjoni fil-implementazzjoni tal-standards demokratiċi fil-Ġorġa u jina kontet nistaqsi ġara minn dakinhar ma ġara xej. L-autoritajiet ta' Ġorġa għadhom għaddejjin bil-reformi, bl-implementazzjoni tal-standards demokratiċi qegħdin jimplementaw anka liġi ġdida fuq il-mezzi tax-xandir u ma għamlu riforma tal-kodiċi elettorali U fil-lista tal-negozji, eh, tal-rating tal-negozji, u l-ġorġa tinsab fuq level oli, għalek kiena nistaqsi għal-fejt namlu dibattitu fuq dan il-lum. Aħjar li knejnu l-ġorġa, ejja nappoġġaw l-autoritajiet tal-ġorġa fl-sforzi taħħa fil-pajis sabiex ikun nistaw nqarbu għallejn l-Unjoni Ewropea għaliex aħna għandna bżonn dik it-tip ta' Ġorġa. Għalina bħala Unjoni Ewropea fl-istess ħin hija nħarsu aktar mill-viċin lejn l-azzjoni tal-Oppożizzjoni. Ejja nikkonsidraw jekk huwiex fl-interess tagħhom li kollhom pajjiż sovran kburi jew inkella pajjiż li huwa influenzat mir-Russja. Grazzi nagħti l-kelma issa lis-Sur Brock. Żewġ minuti. Jena naħseb li għanna bżon nejnu dawn il-pajizi kolla li jinsabu fil-politika eh, tal vicina tal-vant sabiex ir-regoli jiġu rispettati konna l-kostituzzjonalità, l-istat ta' dritt, elezzjoni ġusti, ecc. Din ħaġa rridu nagħmluha bħala parti mill-politika tal vicina tagħna u lajnuna li nistgħu nagħtu brabta mal-Kunsill Ewropew. Għalhekk jiena naħseb li il-gvern tal-Ġorġa għandu jistidinna biex nibat osservaturi kemm jista' jkun tal-elezzjonijiet sabiex nassiguraw li regoli jiġu osservati. Jena naħseb li dan huwa żvilupp pożittiv. Il-hooligans qegħdin jitpoġġu fil- il-vanda li qegħdin jitpoġġu fil-pubs biss għal 55 ġurnata fil-waqt fil-passat dan kienu jintbatu l-ħabs għal ħafna iżjed żmien u issa jiġu rapportati anka fil-mezzi ta' xandir. U issa naraw li hemm stazzjonijiet differenti ta' televizjoni bil possibilta ta' liġi carry li tiġi adottata f'Ġunju. U dan ifisser li s-sitwazzjoni hawnhekk hija ħafna ħjar minn dik f'pajjiżi oħra. U anka kważi kważi situazzjoni eħjar minn xi stati membri tal-Unjoni Ewropea stess. U meta naraw li t qed jitqasmu bħala parti mill-finanzjar tal-partiti u hemm investiment privat ta' 6 miljun euro dan għajjem ċertu eh, dubji dwar jekk u miex qed jiġu osservati ir-regoli. U jidher? li l-oppozizjoni fil-fatt għandha 20 darba aktar flus mill-partit fil-gvern għall-kampanja tal-elezzjoni għalhekk verament hemm bżonn li nagħmlu studju nagħmlu skrutinju kemm fuq il-gvern kif ukoll fuq l-oppożizzjoni sabiex naslu għal riżultat ġust. Jiena ma naħsibx li jekk nużaw 18 il-konsulent l-aktar Amerikani u huma oħrajn li għandhom jiddeċidu x'namlu fil-politika tal-viċinat. Grazzi ħafna Sur Brock issa Issa l-Onorevoli Viginin. Grazzi, Sur President, kollegi. Jena ma naħsebx li dan it-tip ta' dibattitu juri li maħniex qed nafdaw xi pajjiż partikolari, jiena naħseb li għandna bżonn dan it-tip ta' dibattitu ħadd ma jista' jiddubita li Ġorġa kienet qed tagħmel progress f'ħafna oqsma. Kien żvilupp inkoraġġanti il-membri tal-Parlament tal-Ġorġa għandhom ruol kostruttiv eh, tajjeb ħafna fil-Assemblea Parlamentari tal-Euronet li jena membru, anzi president tagħha. Iżda ħafna drabi jedna li il-test reali għal dawn it-tip ta' pajjiżi huma l-elezzjonijiet għaliex l-elezzjonijiet juru kemm hija sostenibbli u stabbli id-demokrazija juru l-maturità tas sistema politika u jina nitlob lill kollegi tiegħi biex ma jeżaġerawx, iżda biex ma jnaqsux il-valur tal-avvenimenti riċenti fil-Ġorġa. Iż-żewġ naħat edin jużaw l-armamenti li għandhom fidejhom. minn naħa, ġviri il-partit li jinsab fil-gvern, ir rizorsi legali u amministrativi. Min naħa l-oħra iżda jintużaw mbagħad ir rizorsi finanzjali. Jekk inti tisma l-ispjegazzjonijiet miż-żewġ naħat fuq is-sitwazzjoni tal-Ġorġa, forsi taħseb li qed titkellem dwar qed jitkellmu dwar żewġ pajjiżi kompletament differenti u dan huwa diġà messaġġ li hemm il-problemi. Din is-sitwazzjoni trid tieqaf, il-proċess politiku irid jerġa' jmur lura għan-normal Jina nitlob il-Konsillu l-Kommissjoni biex jużaw la possibiltajiet kollha tagħhom biex jgħinu l Ġorġa hemm mezzi differenti tafu x'inhuma l-mezzi. Użawhom għaliex jekk tridu li fl Ġorġa ikun hemm elezzjonijiet ġusti u ħilsa, issa tridu tibdew u mhux dakinhar tal-elezzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Vigenin. Issa l-Onorevoli Bilan għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Tanħares lejn il-politika tal-Kremlin lejn il-ġorġa naħseb li l-impen tagħna li il-ġorġa nżommu miexja lejn it-trasformazzjoni, żvilupp ekonomiku u koesistenza paċifika hija ħaġa importanti ħafna aħna napprezzaw xi jagħmlu l-awtoritajiet, partikolarment dwar il-Kostituzzjoni u l-liġi elettorali ġdida. U importanti ħafna li aħna nassiguraw li Russja ma tindaħalx iż U importanti li nassiguraw li daw ma jindaħlux ċertu kwistjonijiet interni, per eżempju li finanzjar ta' gruppi tal-oppozizjoni. Għanna nafu li l-politika tal-ġorġa miexi għallejn l-Europa u NATO. Seba xur ilu aħna adottajna riżoluzzjoni li talbet l brussell sabiex nibdew naħdmu fuq zona komprensiva ta' kummerċ ħieles, kif ukoll sabiex nżommu l-pass tajjeb tan negozjati fuq l-assoċazzjoni. U jiena naħseb li għandna dawn nżommu dawn l-isforzi. Għandna nikkunsidraw ukoll politika politika ġdida dwar il-viżi għal pajjiżi tal-sħubija tal-Vant. Dak li huwa drammatiku huwa l-okkupazzjoni ta' ċertu territorji tal-Ġorġa minn barra dan din is-sena il-Russja ddeċidiet li torganizza eżerċizzi militari u, u dawn ħajsiru f'Settembru f'Ottubru fi żmien tal-elezzjoni għalhekk aħna rridu niġu involuti b'mod diplomatiku. Rridu nassiguraw li r-Russi joħorġu minn dawn it-territorji okkupati. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma lill-Onorevoli Landsberg issa żewġ minuti. Sur President, jien għandi xi tħassi fuq is-sitwazzjoni fil-ġorġa madwara dawn se jaffettwaw il-elezzjonijiet parlamentari u dawn jistaw jistabilizzaw il-Ġorġa. L-ewwel net. L-interventi għaddejjin ta' ammonti kbar ta' flejjes Russi Eh, sabiex jiġu korrotti il-politiċi. Kif ukoll sabiex ikun hemm persuni foqra eh, li jiġu involuti biex iħarbtu il-politika tal-Ġorġa, kif ukoll biex jerġgħu jeqilbu lejn il-favur ir-Russja. Kif ukoll irridu naħdmu biex nipprevjenu minn eh, kampanja elettorali fraudolenti bisħieħ kif ukoll rridu nevitaw propaganda favur il-Kremlin li qegħdin jgħidu li hemm ħelsien, din hija ħelsien li qed tippromovi attakki favur in-Nazi u faxxisti kontra gvern mhux ortodossu tal-minoranzi tal-Ġorġa. tal minoranzi tal ġorġa tal huma jixtiequ li l-flus tar-Russja jirbħu. It-tieni net hemm l-eċċess tal-eżerċizzji militari li huma propju li lin mill-frontiera tal-Ġorġa u dawn qed jiġu posposti propju sa dak il-moment tal-elezzjonijiet forsi edin jittamaw li kunem xi tilwi mi pjat minn qabel fit-toroq. L-ikbar periklu huwa Il-deklin finanzjarju ta' bħalissa ta' Russja kif ukoll eh, kriżi soċjali sabiex il-grupp li qed eh, jigverna jkun jista' jiġbed l-attenzjoni lejn eh, il- ehm, ladu estern u jkun hemm gwerra fil kawkazi Dawk li dak li hemm bżonn hawnhekk huwa li eh, nkunu kuraġużi. Grazzi ħafna Sur Landsbergis issa Il-kellim li mis huwa l-Onorevoli Howard. President, elezzjonijiet ħilsa ifisser kampanji li ma jkollhomx intimidazzjoni u tajjeb li nqajmu ċertu kwistjonijiet dwar arresti, konfiska ta' assi, eċetera, qabel dawn l-elezzjoni, dawn l-elezzjonijiet. Fil-fatt li il-pakketti tal-televizjoni li jeskludu il-stazzjonijiet tal-oppozizjoni xaġa li ma tistax tiġi aċċettata. Partikolarment Eh, F'Mejju ta' din is-sena kien hemm l-ewwel mm, Gay Pride March eh, fil-ġurnata ta' kontra l-omofobija. ġiet stabilita aġenzija biex tiġilet kontra il-tilmim li sta' jkun hemm u jiena nista' nifhem li l-Unjoni Ewropea tibda tagħmel monitoraġġ tal-xandir għalhekk kulħadd involut fl-elezzjonijiet jaf li aħna qegħdin naħarsu lejhom qegħdin assa tagħhom. Wara li jena zort il-missjoni ta' osservazzjoni kif ukoll il-postijiet li jinsabu fil-frontiera tal territorju okkupati nixtieq nistieden din il-presidenza sabiex jingħaqdu miegħi li eh, hemm tħassib li l-kaptana ġi dikjarat bħala persuna mhux grata. Issa dwar il-rapport tal-subija tal-vant dwar il- il-tfal li jaħdmu, l-UNICEF tajt li hemm 2500 tfal li qegħdin jaħdmu u l-interpretazzjoni tista' tkun Anzi, ir-rwol tagħna ta' dan il-Parlament huwa li nippromovu demokrazija u dinja xi ħaġa li ma taħdimx jekk jidher li qegħdin niskrutinizzaw partit wieħed mod differenti minn xi partit ieħor. Grazzi. Eh, δεν βλέπω στην αίθουσα Grazzi Senator Kermel, l-Onorevoli Kirillov. Imma jider li muxaw għalek nibdew bil-kaċ li għaj u naddi kelma l-sur Tantan. Iva, fil-fat jena sorprizi jtna l-ġorġa fuq l-agenda tal-lum u vera li hemm xi Zjarat li ħajsiru l-elezzjonijiet f'Ottubru iżda dan mhux l-ewwel pajjiż u l-unika pajjiż fejn hemm iżjarat u l-elezzjonijiet aħna nafu għalfejn nitkellem fuq il-Ġorġa llum raġuni hija huwa li eh, oligarka li ħaj jikkontesta daw l-elezzjonijiet u m'hemm li waqfu milli jagħmel dan, iżda dan itjibat ħafna flus eh, f'Washington biljuni ta' dollari. U aħna jiena naħseb li kellu suċċess u aħna qegħdin niddiskutu l-Ġorġa llum mhux biex niddiskutu l-waqfin mill-ġlied jew inkella eh, l-eżerċizzji militari f'Ottubru, imma le biex niddiskutu il-proċess tal-elezzjonijiet fil-Ġorġa. Inti forsi tiftakar il-numru ta' riżoluzzjonijiet fejn aħna tkellimna favur soċjetà ċivili indipendenti li jkollha oppozizjoni b'saħħitha u kredibbli. Mumiex il-miljuni ta' dollari ta' oligarka li iwaslu biex l-oppozizjoni tkun kredibli u lanqas ma jagħmlu lis soċjetà indipendenti ovvjament ma nix natu ċek eh, miftuħ l eh, din il-persuna, iżda eh, jekk ma nqodux attenti l-affarijiet ħajsiru aktar perikolużi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ojlan. Grazzi, Sur President. L-elezzjonijiet huma żmien ta' sfida fi kwalunkwa pajjiż demokratiku u għalhekk jiena eh, naqsam l-opinjoni ta' ċertu kollegi li forsi mhux qed jifhmu għalfejn għandna dan dibattitu fuq l-aġenda tagħna llum. Iżda l-elezzjonijiet li verament huma ħilsa u ġusti mhumiex biss fuq ir-rispett ta' dispożizzjonijiet u l-ispirtu ta' proċess elettorali u riżultati, iżda wkoll fuq kompetizzjoni onesta kif ukoll li nevitaw diskorsi fuq il-mibeda. Aħna nittamaw li s-setat kollha politiċi fil-Ġorġa mhux ħaj waslu l-politika fit-toro għax dan jista' jwassal għal tilwim violent. Minn barra dan l-armata russa ħajkolla dawn l-eżerċizzi militari fir-reġun u parti minn dan il-pajjiż għadu okkupat minn truppi eh, russi fi żmien l-elezzjoni. Ġorġa hija demokrazija żagħżugħa u għandha bżonn appoġġ fl-aspirazzjonijiet tagħha biex tkompli tintegra ruha fl-istituzzjonijiet Ewropej u transatlantiċi. Għandna bżonn ngħinu lill-gvern sabiex inkomplu ikomplu jagħmlu riformi u nagħmlu dan billi inserħu moħħ il-Ġorġa tal-perspettivi tagħhom. Aħna inħossu li l-konsolidazzjoni tal-Ġorġa kif ukoll irridu nassigurawlhom li għandhom sħubija b'saħħitha mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Tano. il-President irnexxielu iwassal pajizu aktar viċin permezz ta' ftejn ta' assoċjazzjoni negozjati mal-Unjoni Ewropea anka n-NATO. Il-President għandu track record tajjeb fil-ġlieda tal-korruzzjoni kif ukoll eh, fil-promozzjoni ta' ekonomija bbażata fuq suq ħieles. U issa jrid ikompli bir-riformi u bil-politika li tħares lejn il-ponent. nittama nittamal ħajkun hemm sitwazzjoni indaqs bejn l-oppożizzjoni eh, biljonarja u l-opponenti tiegħu fil-elezzjoni ta' eh, Ottubru. Il-grupp tiegħi għandu rabtiet mal-grupp tal-Oppożizzjoni u għandhom privileġġ għandhom jiġu appoġġat fidan il-pajjiż żgħir tal-Kawkażi. Jiena nittama li ħajkun hemm missjonijiet eh, ta' osservaturi tal-Unjoni Ewropea biex jassiguraw li jkun hemm elezzjonijiet ħilsa u ġusti f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna sur l-Onorevoli Tanok, issa l-Onorevoli Kilam. Jiena nittama li l-elezzjonijiet ħajkunu eh, kasta prova għal progress demokratiku tal-Ġorġa u saċertu punt se jkun ukoll mm, kasta prova anka l-politika Ewropea fuq il georgia Iżda issa li il-Ġorġa miexja aktar lejn l-Unjoni Ewropea tkun ħaġa noċenti minnaħat għana nepretendu li mhux ħajkun hemm influenza sabiex jippruvaw idawru l georgia lura mit-triq Ewropea il-settat populisti u nazzjonalisti huma xi ħaġa li għandhom ħasbuna b'mod leġittimu. Il-mexxi, il-mexxej kombinazzjoni huwa l-ikbar individwu li għand azzjonist eh, f'Gazprom. U jiena naħseb ma għalfejn najdu xejn aktar fuq dan u nafu eżattament fuq li man naħa u. X'tista tagħmel l-Unjoni Ewropea aħna nistgħu ninsistu fuq il-frame ta' Moskow. Kif ukoll ninsistu li eh, osservaturi tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu permessi li jagħmlu osservazzjoni fit-territorji okkupati. Jiena naħseb li din ħadan ħajkun pass li juri l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġun. Grazzi. Grazzi ħafna sur kelam u l-aħħar kellim l-Onorevoli Obermeier. Grazzi ħafna, Sur President. Georgia huwa sieħeb importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea fil-Kawkusi, kif ukoll importanti f'termini kulturali u eh, reliġjużi wkoll. Il-President bla ebda dubju huwa mexej tajjeb iżda 80,000 ivotaw kontrih. Il-drittijiet eh, politiċi ġew ristretti u issa ġi elett fili. U l-ħbib eh, fil-Kremlin issa wkoll qegħdin jagħmlu il-parti tagħhom. l-Unjoni Ewropea għandha il-fondi tagħha iżda xorta waħda jridu jaħdmu skont ir-regoli. l-affarijiet jtiġu mħarbta mhux biss mill-oligarka. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Mar Mavrojanis. Grazzi ħafna, Sur President. Onorevoli membri, Nirringrazzjakom tal-opinjoni tagħkom fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti nixtieq nibda billi natis qarija in ġenerali l-Unjoni Ewropea mhijiex se taċċetta strumentalizzazzjoni tal-proċess demokratiku biex e, minħabba li għandha xi aġenda oħra f'moħħa jew biex tiffalsifika r-rieda tal-poplu e, jew ta' xi ħadd b'xi mod jew ieħor. L-Unjoni Ewropea temmen f'elezzjonijiet ħelsin u ġusti u il-kompetizzjoni u partiċipazzjoni ġenwina fl-elezzjonijiet illi imis hija fundamentali biex il-riżultati jkunu leġittimi. L-Unjoni Ewropea tisħaq illi il-persekuzzjoni mill-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi kontra minn huwa kandidat ma jimxiex ma valuri demokratiċi. U f'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel monitoraġġ u ħadd tagħmel il-monitoraġġ fil-Ġorġja sakemm jaslu l-elezzjonijiet u anka kif ħajsiru eh, l-elezzjonijiet il-rappreżentant Olji l-Onorevoli eh, eh, il-Sinjura Ashton il-taqet ma' rappreżentanti u anka mal-rappreżentanti tal-koalizzjoni il-żewġ naħat eh, talbu aktar involviment tal-Unjoni Ewropea biex jassikuraw aktar trasparenza il-servizzi esterni tal-Unjoni tiġi għadin jamlu ħafna mm, fir rigward tal-organizzazzjoni ta' sigurtà u anka fuq il-monitoraġġ tal-medja illi ħafna minkom semmejtu waqt id-dibattitu, però il-servizzi tal-azzjonijiet esterni qed iħarsu wkoll eh, kif jistgħu jagħtu appoġġ biex jassikuraw li jkun hemm trasparenza sħiħa. Dan jista' jinkludi aktar monitoraġġ tal-elezzjonijiet u eh, l-appoġġ għal eh, organizzazzjonijiet indipendenti. Fil-fatt hemm task force speċjali immexxija minn delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dan ir-rigward aħna għalhekk qegħdin eh, insegwu l-affarijiet u qegħdin ngħinu. il-pożizzjoni tagħna fuq il-Ġorġeja waħda ċara aħna nilqaw ir-relazzjonijiet tagħna qawwijin mal-Ġorġa rajna progress tajjeb fl-aġenda tal sħubija mal-imsieħba tal vant u anka fil-fejmiet ta' negozjazzjoni oħra u anka qegħdin naħdmu fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża. Hemm ukoll interessi strateġiċi. Aħna nifmu l-importanza tal Ġorġa li qiegħda dejjem tiżdied minħabba li hija pajjiż ta' transitu għall-enerġija u għalhekk aħna eh, nixtiequ li jkun hemm kooperazzjoni f'dan il-kurutur tan-nofsinhar aħna nirrikonoxxu wkoll għall-isforzi tal-Ġorġa biex ikun hemm paċi. Aħna rajna bidliet pozittivi mill-revoluzzjoni, mill-Rose Revolution u rridu nkomplu bil-momentum tagħna, ġifieri nikkonsolidaw id-demokrazija, eh, nejnu fil fil-riforma eh, fil-settur legali, fil-sfera soċjali u anka ehm, biex ikun hemm l-involviment ta' gruppi marginalizzati imma l-evoluzzjoni demokratika huma l-aktar importanti biex aħna l-assoċjazzjoni tagħna e, e, tista' tkun ta' benefiċċju għal Ġorġja. Grazzi ħafna ngħaddu issa Nirringrazzja anzi l-rappresentant tal-Viċi Presidenza issa naddu għal punt li misfuq l-aġenda tagħna illi hija l-istqarrija dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni rappresentant Oli fuq is-sitwazzjoni e, fis-Sirja.